jitħawdu minn eh, frontieri siguri għal fortizza ma' fortizza. U eh, jinkwetaw qed eh, inħallu l-ħajjit tan-nies fidej il-traffikanti tal-bnedmin u dal-situazzjoni nafu xini fil-Libja. U din miex l-unika ħaġa li l-Ewropej mumi sempliciment għet jilħu il-responsabiltajiet demokratiċi u kristjani tagħhom. Jekk aħna għanna nħarsu l-leja mill-lat ta' konservativi l-autoritajiet għandhom jaħdmu ma' pajizi terzi eh, b'organizzazzjonijiet ta' ritorn għal persuni eh, li eh, jinataw l-istatus għal pajjiżi terzi. Fortunatament din id-deċiżjoni ma teħdiċ iżda il-Kunsill fejn u l-Kunsill li laqas huwa preżenti llum fl-awla, il-Kunsill qed waqt li kien qed jaħdem fuq il-pakkett tal-ażil għandu eh, jaħdem bħalna Kemm sa jinkonna nistennew eh, għal regolamenti armonizzati rigward ir-ritorn ta' dawn il-persuni? Sa kem mhux se jkollna naftejn, mhux se nkunu nistgħu nitkellmu dwar eh, il-frontieri siguri tagħna. Grazzi, grazzi, taċċetta blue card. Le, mhux ħadd taċċetta blue card, skużani. Domnul Kölmel, un minut. L-Honorable Kolmel għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. U għafaqtu li nejdu li nsaħħu l-Frontex li nsaħħu, ovvjament għanna bżon aktar personel, aktar persuni, aktar staff. Iżda fl-istess ħin, rekwizita l-addizzjoni ta' 10.000 eh, gwardja eh, jurina problema oħra, illi mux sen solvu l-problemi eh, tal-Unjoni Ewropea permezz ta' sempliciment nitolbu għal aktar u aktar flejjes il-ħin kollu repetutament. Li għanna bżon u għaxi forma ta' leġizlazzjoni legali li għakomprehensiva u li l-kontroll jerġa' jaqa' fidejn l-Ewropa. Mhix biss kwistjoni tal-kontroll tal-frontieri, rridu nassiguraw li aħna nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet, aħna niddeċidu min jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea u min ma jistax. U minn flok dan għandna maġġoranza li sempliċement tħares lejn soluzzjonijiet u patti sempliċement qed eh, naħlu l-flus fihom imma mhux se jsolvu l-problemi fundamentali. Allura jekk hemm xi forma ta' kriżi oħra xi darba oħra, mhux se jkun hemm fondi u dan mhuwiex fl-interess ta' ċittadin ċittadini tagħna. Jekk rridu Unjoni Ewropea li hija viċin ta' ċittadini tagħna, rridu naraw id-domandi u talbiet ta' ċittadini tagħna u għalhekk aħna rridu nagħmlu dibattitu serju fuq dan darba l-dajem. Grazzi. L-Honorable Vikstrom għal-minuta u nos. Level net Eh, nifraħ lil kollega tiegħi Roberta Mezzola ta' xogħol eċċellenti. Grazzi tal-kooperazzjoni eċċellenti li kellna matul dawn is-snin u grazzi wkoll il-Kummissarju ta' dan il, ta' dil proposta eċċellenti. Meta intir fuq l-Ewropa ma narax frontieri. U dawn huma l-kliem eh, tal-ewwel President Baklav Havel ta' Ċekoslovakkja u suċċess eċċellenti tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea fit bitneħija tal-frontieri interni eh, li tiddependi fuq frontieri esterni b'saħħithom. U din mhijiex kwistjoni ta' fortizza, tal-bini ta' fortizza eh, li nkeċċu n-nies hija dwar il-kontroll tal-influssi tal-persuni li jidħlu joħorġu mill-Unjoni Ewropea li nassiguraw li aħna naraw eh, l-verifiki ta' sigurta u nipproċessaw kollox b'mod ġust għal daw kollha li jidħlu fl-Ewropa u jfittxu l-azil. Protezzjoni interna, eh, esterna hija importanti wkoll għal kontroll ta' prodotti eh, illegali u sustanzi oħra li aħna ma fl-Ewropa. Ir-rapport li qed naddottaw illum mhuwiex Eh, jindirizza eh, kompetenza federalizzata sħiħa. Iżda dan huwa l-mod kif eh, fl-opinjoni tiegħi għandna nimxu l-qudiem, iżda dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u permetti li sur President jiena ilni 10 snin hawnhekk dal-Parlament u dan huwa ehm, wieħed mill-aħħar diskorsi tiegħi wara 10 snin. Nixtieq nirringrazzja kull kollega u kull persuna li ħdimt magħhom. Eja niftakru li l-politika tista' tintemm mal-ħbiberija tibqa' u dan huwa wkoll lok għal bidu ġdid. Grazzi. You are an optimist sometimes. Inti ottimista, kultant il-politika tirvina il-ħbiberija. Imma nittama eh, illi fil-kastijak dak li għattin se jkun validu. Signora Forenza, għal-minuta. Grazzi, President. 1311 <clears throat> il-mewt fl-2018 fil-Mediterran. U aħna hawnhekk għadna qed niddiskutu fuq il-frontieri u fuq it-tisħiħ tal-politika biex nibatuhom lura. Jien naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha eh, tibda timxi fitri oħra Eh, ċoħe l ewwel net illi tiddikjara il-portijiet tal-Libja bħala mux zguri eh, imma eh, illi hemm ħafna stati membri illi iħossu illi jistaw jibatu lura il-persuni fil-Libja. Aħna se niġu miftakra bħala nies li zidu li mwiet fil-Mediterran. Ma nistawx nibatuhom lura fil-Libja għaliex jittorturawhom. Ma nistawx namlu search and rescue fil- eh, fil-Libja x'dan jfisser jinbatuhom lura hemmhekk hemm bżonn illi nwaqfu kwalunkwe ftehim fuq il-migranti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja. l-Europa Eh, għanda tispiċċa, għanda tispiċċa din il-politika ta' portijiet maluqin ta' Salvini u Toninelli. L-Onorevoli Valero, grazzi ħafna skont eh, il-ġnus ma'uda UNHCR. Eluf ta' persuni qed jitilqu minħabba l-gwerer f'pajjiżhom u qed jiġu sfurzati. U skont l-istess organizzazzjoni Dan se jiġri wkoll minħabba tibdil fil-klima għaliex se jkun hemm aktar influssi migratorji minħabba degradazzjoni klimatika. 250 miljon refugjat klimatiku allegatament fis snin li ġejn u 600 miljon persuna eh, li se jiġu affettwati mill-livell tal-bahar. Eh, u dawn il-persuni se jiġu l-Ewropa. Iżda x'inhu r-risposta eh, għal dawn il-ftit persuni li ġejjin eh, fl-Ewropa aħna lesti li ninvestu eh, risorsi enormi biex inżommuhom il-bot. U naħseb dan huwa eżempju ieħor ta' ħsibijiet fuq medda ta' żmien qasira u hawnhekk qed inħallsu għal Eh, għanna għanzi naħdmu fuq il-prevenzjoni ta' dawn is-sitwazzjonijiet u niprevjenu il povertaw degradazzjoni <coughs> ta' tibdil fil-klima. Grazzi. Korraw għal-minuta. Grazzi, President. Ejna nitkenmu bisser bieċar Il-riforma ta' sistema komuni ta' azil kien falliment. Wara erba snin ma sar xej biex nbidlu il regoli ta' Dublin. Il-Libja qed terġa' għanda ħafna problemi di erġajna u fl-Europa xej ma tbiddel u ma nistawx namlu ġestjoni tal-akkoljenza għal dawk li talbu l-azil bħalma ġara fl-2015. Eh, u issa eh, Frontex hija l-uniku strument li għanna. Aħna kull mar nexxilna namlu, aħna esternalizzajna l-problema. Tajna il-flus u biex nisolvu din il-problema u l-riforma ta' Frontex eh, ġiet adottata ta' malajr biex nipruvaw nużawa eh, fil-kampanja elettorali biex forsi neħu l-attenzjoni mill-falliment. Aħna opponejna din il-protesta għalix inħossu il-sovranità tal-istati membri Eh, mhumiex qed tiġi rispettata. Eh, fil-fatt b'din l-Aġenzija l-Kummissjoni jistaw jissostitwixu ruhom għal pajjiż li mhux qed jiġi dikjarat eh, xiera għal biex jagħmel ġestjoni tal-problema. Eżempju ieħor ta' kif fl-Europa il-prinċipju ta' solidarietà qed jiġi tradott fil-prassi. L-Onorevoli Epidadeus. President. Eh, Rajna illi Frontex ma taċ il-frott tagħha fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali imma l-Unjoni Ewropea deċidiet li tagħti iktar mezzi biex toħloq dan il- din l-Aġenzija l-ġdida ġifiri 10.000 persuna, 10.000 gwardjan tal-frontiera, mumenti ta' austerita bil-flus tal-kontribwenti tat taxxa li qegħdin jintnefqu biex eh, jinħoloq dan is-servizz li mu se jservi għal xejn. L-istati membri għandhom bżonn huma dawn il-flus. L-Unjoni Ewropea tieħu deċiżjonijiet li jmorru kontra kull loġika kulħadd jaqbel illi l-aħjar protezzjoni tal-frontieri fis-stati membri tista' issir meta l-armati ta' dawn il-pajjiżi jieħdu r responsabbiltà ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jalqu l-frontieri tagħhom biex jiffaċċaw il-flussi mingħajr kontroll ta' migranti illegali. U ovvjament il-mbagħad il-problema tmur ta' fuq il-Greċja pereżempju, il-Greċja titħares tħaresi l-frontieri tagħha, ħadd mhu biex nagħmlu dan. Grazzi. Uh, domnul Diaz de Mera, un minut xi 30 sekundi. Onorevoli Diaz de Mera għal minuta. Sur President, Kommissarju, Jiena nifraħ lil Roberta għal biċċa xogħol eċċellenti imma ftakru li l-proposta sabiex tiġġestjona l-immigrazzjoni b'mod effiċjenti u tigarantixxi livelloli ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea billi tħares fl-istess ħin ċirkolazzjoni libera tal-persuni. Il-ħolqien ta' 10,000 eh, gwardjan tal-frontiera u il-kwistjonijiet tal-ritorn u l-intensifikazzjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' kapaċitajiet operattivi fundamentali sabiex nigarantixxu eh, Eh, kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' akkoljenza anki dawk ta' oriġini u ta' transitu. Palissa l-Aġenzija flimkien mal l-Europol li waħda mill-pilastri biex li tejna niggarantixxu spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni. Għal dan huwa importanti illi mill-Parlament Ewropew inkomplu naħdmu u natu kapaċitajiet ikbar u aħjar lil din l-Aġenzija Barra minnek hemm is-sigurtà, sigurtà li dan il-gwardja hija sottomessa u marbuta mal-liġi tal-baħar dritt internazzjonali umanitarju u l-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Um, Domna Fajon, un minut. Kvala. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fajon għal minuta għanna bżon protezzjoni aħjar tal-frontier estern tal-Unjoni Ewropea għaliex Din hija vitali għal funzjonament tal-żona Schengen. U nappoġġja wkoll il ftejm formali li ntlaħaq bej l-istati membri li se jingħataw fil-vot għal-vot l-lum. 10.000 eh, gwardja tal-frontiera l 2027 se jkunu prezenti u namen nemmen li importanti li stati membri jieħdu responsabiltajiet prinċipali tagħhom għal ġestjoni tal-frontieri tagħhom. U rridu noqogħdu attenti biex nipproteġu id-drittijiet ċivili ta' dawk kollha li se jiġu ritornati għal pajjiżi terzi mill-Frontex L-azzjonijiet tal-Frontex u l-kooperazzjoni tagħhom ma' pajjiżi terzi bħal pereżempju dawk tal-Balkani tal-ponent għandhom jiġu sottomessi għal ftejmit ġodda biex nassiguraw protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Nejdilkom u koll il-regoli l-ġodda fuq il-frontieri esterni mux se jkunu validi minnajr il-kwistjonijiet l-istess verifiki għal frontieri interni. Grazzi. L-onorevoli Zumbarski, grazzi ħafna. Jekk irid ikun hemm aġenzija waħda utli eh, u li għandna nagħtu l-fondi għalli għajja propju dik ta' Frontex. Il-frontieri esterni huma eh, vitali eh, sabiex nasiguraw l-libertà ħilsa fl-Unjoni Ewropea allura rridu nkunu konsistenti. U għalhekk jiena nilqa il-mandat stis tal-Frontex u il- nirrepeti għalli rridu naħdmu fl-imkien biex nwaqfu l-influss tal-immigranti irregolari. L-Europa għandha tkun dar maluqa biex niproteġu l-standards tagħna tal-ħajja. Iżda biex tgħix fl-Ewropa mhijiex privileġġ lanqas l-immigranti eh, ekonomiċi u ma jaċċettawx il- ħsibijiet il-valuri tagħna u terroristi wkoll jistgħu iwaslu għal dawn iċ-channels migratorji. Grazzi. L-Onorevoli Urta sun għal minuta u nofs. Grazzi dan il-mandat se jibqa' jissemma l-mistħija ta' 18 l-elf ruħli tilfu ħajjithom fil-Mediterran u naħseb illi se nagħlqu dan il-mandat fl-ar mod possibbli bir-riforma tar regolament ta' Dublin, tar riforma tal-regolament dwar l-azil imblokkati u ħlaqna dan ir regolament ġdid għall Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta li se tiswa ħafna miljuni ta' flus mingħajr manna dik eh, mekkaniżmu ta' ħarsin ta' drittijiet fondamentali u laqqas mezz biex ikonna salvataġġ fil-Mediterran kif konna tlabna l-Parlament u kif konna tlabna waqt il-votazzjonijiet fl-aħħar net il-gvernijiet jikkriminalizzaw lill-NGOs kif ġara f'Barcelona jew ħalluhom joħorġu biss biex jagħtu għajnuna umanitarja mhux biex jisalvaw in-nies mela qed nikkriminalizzaw l-NGOs u aħna mill-banda tagħna ma nagħmlu xejn. E, urġenza għal mandat fl-imess u għalli nwaqfu din il-ħagġa ta' mistija darba l-dejjem. Gall, L-Onorevoli Gall, Komissarju, eh, Sur President, il-Frontex teoretikament jista' jgħin biex eh, nipproteġu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea kif il għaliex dan huwa eh, fir-responsabilità tal-Istati Membri li nsaħħu l-mandat tal-Frontex mhijiex xi ħaġa li se xekkel is-sovranità tal-Istati membri m'għandux. Anzi, l-Aġenzija m'għandix eh, xekkel l-abilità fil-protezzjoni tal-Istat membru biex jipproteġi l frontieri tiegħu stess. għal insa jekk dan huwiex possibbli fil-prattika hija kwistjoni oħra. Aħna jiddispjaċina l-fatt li il-rapport ma jiddiskutix l-appoċ ta' autoritajiet bħal f'pajjiżi bħal Maċedonja u f'pajjiżi terzi u minħabba fekk mhux se jkun jista' jgħin eh, fir-ritorn tal-migranti irregolari dejjem ridna insaħħu l-Frontex eh, biex insaħħu l-frontieri tagħna u eh, aħna konna qed nieħdu sem kbir minn dak mill-protezzjoni mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. U aħna nistennew il l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi aktar appoġġ finanzjarju biex eh, tgħin l-Ungarija fil-protezzjoni tal-frontieri esterni tagħha. Grazzi l-Ungarija. Ah, L-Onorevoli Gjum. Iva kien indispensabbli li nsaħħu l-Aġenzija tal-Frontex għaliex il-frontieri jridu jkunu ġestiti fuq livell Ewropej ġifier naqbel ma' din ir-riforma tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta dejjem fir-rispett tad drittijiet fondamentali tal-persuni kontrollati fuq frontieri esterni. Jiena għandi żewġ punti li dispjaċini għalihom f'din l-aħħar tal-mandat tagħna eh, ħasra illi m'għandniex mandati attivi moti għall frontex li salvaw in-nies fil-baħar tant nies tilfu ħajjithom fil-Mediterran fil-2018 l-NGOs jieħdu riski u l-istati membri eh, ix farfu responsabilta hija ħasra għall-iktar minn siġur l-NGOs edin jahdu jamlu huma fuq eh, salvataġġ fil-baħar l-istati membri jalqu l-bibin u t-traffikanti igawdu. Mbagħad it-tieni riforma tal-Frontex eh, fil-fatt eh, m'hemm xejn ġdid fuq il-sistema tal-Ażil Ewropew hija responsabbli tal-istati membri li mblokkaw din is-sistema fil-waqt li l-Parlament ilu iktar minn sentejn li preżenta l-pożizzjoni tiegħu. Tomaxi, Tomasic minut l-onorevoli Tomasic għal-minuta nos Grazie għafna sur president frontex irid ikollu l-irwol li proteġi il frontier esterni tal-unjoni ewropea għazda direzzjoni proposta tal svilup tal-aġenzija u għazin minn flok ma nispeċjalizzaw reazzjoni eh, speċjalizzata li tiġi eh, użata f'kasta ta' s u il l-frontieri bil polizija ma servizzi burokratiċi ħafna li qed stabiliti. stabbiliti. U l-iskop huwa eh, dubjus. Eh, rridu insolvu l-problema fis-sors tagħha f'dil proposta l Frontex mhux biss jipparteċipa fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi terzi għal pajjiżi terzi, iżda l-Frontex se jkun lodda biex tassisti fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq għal pajjiżi tal-oriġini wkoll U b'tali politika aħna qed nikundannaw li nfusna biex niġġieldu l-immigrazzjoni illegali u niġġieldu l-kriminalità eh, u nibatuhom il-bot kemm jista' jkun mill-frontieri tagħna għandna bżonn bidla drastika mhux biss waħda kosmetika. Grazzi. Honorary Ragel eh, mhuwiex eh, prezenti, l-Onorevoli Kienge. Grazie President. Grazie President. Eh, b'sens kbir ta' responsabilità l-awla um, ehm, il-reforma tal-regolament tal biex, biex eh, nwaqfu l-gwardja tal-frontiera u tal-kosta. Għamilna negozjati u <laughs> ħdimna fuq test kiliva seta kien iktar ambizjuż. Però Eh, se jikontribwixxi biex jikonsolida wieħed mill-erba pilastri identifikati għall-immigrazzjoni, il-ġestjoni tal-frontieri esterni. Però nixtieq infakkar li l-Kummissjoni fl-istess pilastru edha ukoll tappella l-Europa biex iżid l-attività ta' rescue and uh, Eh, search and rescue fil-Mediterran. Dana għandu jkun fir rispett però ta' drittijiet fundamentali. L-appoċ ta' din reforma fil-fatt tifisser li aħna rnexxinna nżommu eh, eh, il-protezzjoni ta' dawn id-dritti u il-search and rescue jibqaw emmek u hija priorità tal-sistema komun ta' azil. Nirringrazzja lill kummissarju u nibat appell illi nerġaw nibdaw nużaw Sofija untuwa iktar strumenti li il-President qed jinterrompi l-kellim. Domnu Radev un minu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Radev għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, Signuri. Na niftakara ċara, ħames snin ilu bdejt il-mandat tiegħi fil-Parlament Ewropew. U dak iż-żmien Eh, kif konna qed noħol u dil-Gwardja tal-Frontieri, kienet dan kien proġett vag ħafna hija xi ħaġa li forsi timmaterjalizza sal-2030 iżda mhux qabel. Iżda ma rajniex ir-realtà għaliex nafu li l-problema eh, kienet ħafna ikbar fejn kien hemm iktar minn miljun eh, migrant li qasmu il-frontieri esterni tagħna u minkejja li l-gwardji tal-frontieri kienu hemmhekk u kienu lesti biex jiġġestjonaw il-frontieri eh, xorta waħda kena niddiskutux nistaw namlu biex nipproteġu l-frontieri tagħna fi żminijiet ta' kriżi. Femna wkoll li Schengen huwa importanti mm, meta l-frontieri esterni huma b'saħħithom biżejjed nafu li l-Ewropa trid tassigura l-sigurtà tagħha fil-frontieri esterni tagħha u issa erba' snin wara qed nitkellmu dwar il-ħolqien ta' din l-Aġenzija tal-Gwardji baxar telef eh, personel li se jkollhom setat ġodda. U naħseb li din l-Aġenzija l-ġdida hija l-manifest ta' solidarjetà reali, e, solidarità bejn l-istati membri li huma fuq ġewwa tal-Unjoni Ewropea u dawk li huma fuq il-frontieri esterni wkoll. Grazzi, grazzi, issa ngħaddu għall proċedura KHDI għandna 10 persuni fil-lista tal-KHDI. U nixtieq nad l kelma lil kulħadd iżda nitlobkom nitkarra panzi biex iżommu ma dik il-minuta li tinataw għaliex fil-ħamsa l-votazzjoni u hemm punt ieħor fuq l-aġenda sa dak iż-żmien. Allura nitlobkom biex iżommu mal-minuta tagħkom. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, Sur President. Eriddu nfakkrukom li din il, dan il-rapport huwa eh, risposta għal l-izbalja minna fl-2016 meta ma konniex qed nipproteġu il-frontieri ta' Schengen dak iż-żmien fej kenna bżonn f'dak iż-żmien kenna żewġ miljun immigranti li daħlu u ħut minnhom kienu eh, immigranti li kienu qed jaħarbu mill-abbuż f'pajjiżhom. Imma fosthom kien hemm ħafna minn dawk li ma kellhomx drittijiet għal talbiet tal-azil u kellhom jintbatu lura f'pajjiżhom. Allura jiena kuntent ħafna li l-Gwardja tal-Kosta huma msaħħa. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi s-sigurtà tagħha stess u trid tipprovdi l-azil lil dawk li verament għandhom bżonn l-azil. Il-problema hija li eh, jekk eh, daw eh, l-eluf ta' persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea missa tħossa sigura u eh, mhijiex se tagħti l azil lil dawk illi għandhom id-dritt tal-ażil lanqas. L-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna, Sur President. Wara tliet snin ta' eh, funzjonament tajjeb tal-Aġenzija. L-Aġenzija l-ġdida se tkun tista' tassigura eh, libertà ħilsa f'żona Schengen. Jina nilqa l-ħolqien ta' l-10.000 eh, persuna eh, għal dal din l-Aġenzija u din hija reazzjoni għas situazzjoni perikoluża li għandna fil-frontieri esterni tagħna. Jiena naħseb li kien eh, f'waqtu li nikkonsidraw dil proċedura kollha ta' lotja ta' azil, status tal-azil dan huwa importanti mhux biss għal żona Schengen. Iżda jina ninsab kuntent li fil-kontroll, fil-ġestjoni tal frontier estern se jkun l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens. Voorzitter, collega's, we a front... Sur, president, eżis kollegoli dejjem appoġġjajna eh, l-Aġenzija Frontex l-ewwel darba fl-2016 meta Frontex ingħata l-irwol li intervjeni iktar fir-ritorn tal-persuni li eh, ma ngħatawx l-azil. Issa qed nappoġġjaw għal oħra il-Frontex. Il-għaliex mixin fid-direzzjoni tajba, Frontex għandu rwol importantissimu fil-implementazzjoni tal-politika migratorja. Din taħdem biss jekk ikonna frontieri esterni b'saħħithom u Frontex se jgħinna f'dan. Li konna aktar riżorsi, aktar staff se jippermettilna nindirizzaw l-sfidi tagħna u Frontex għandu bżonn ikun attiv f'pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea li mhumiex ġirien tal-Unjoni Ewropea lanqas. Iżda Frontex jista' jgħin biex jirritorna lil dawn il-persuni Per eżempju bħal pajzi bħal Marok għal pajjiż ieħor Niger per eżempju din hija xi ħaġa li malħaqniex u din hija ħasra, grazzi. Sir. And uh, may I begin with expressing my regret that such an important... Grazzi, ħafna u dinja kwistjoni importanti, ħafna fejn eluf ta' nies, biljoni ta' euro involuti, l-kollegi hawnhekk f'dan f'din l-awla eh, mhumiex qed indrizzaw il-mistoqsijiet adegwat. Iżda madana kollu, bla dubju ta' xejn soluzzjoni għal din hija sempliċement dritt tal-liġi. Jekk il-persuni rridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali, irrid ikun hemm regola ċara u tgħid eh, skużani trid tintbat lura. Iżda mill-lat ieħor irrid ikun hemm rotta legali għal persuni li jridu jitolbu l-azil għaliex kull persu kull pajjiż jaċċetta l-azil li jagħti li joffri l-azil għal persuna li tiġi parsegwitata eh, fil-pajjiż. Iżda l-mistoqsija jekk il-11 biljun euro u l-10,000 ruħ addizzjonali mhumiex se jgħinu f'din ir-regola. Forsi regola sempliċi tkun biżejjed. Grazzi. L-Onorevoli Bogovic. Hvala za eh, Grazzi ħafna sur, President. Jina kontent ħafna li nara li il-Parlament Ewropew laħaq ftehim eh, fir tal-fatt li il-frontieri esterni ridu jiġu protetti u dan jiggarantixxi paċi u prosperità fl-Ewropa u l-funzjonament tas-sistema Schengen. Sfortunatament, ma rajniex eh, l-dawl fl-2016 iżda sta tliet snin wara fl-aħħar irrealizzajna illi rridu nwaqfu l-immigrazzjoni irregolari u jina konvint li rridu namlu aktar passi il-qoddim u l-Frontex li tiġi estis eh, minn pajis terz għal pajis terz. Jina nġi minn Slovenja fej fl-2015 kena 10.000 eh, persuna kienu għet jaddu mill-frontieri tagħna kull jum u għal darbohra dawn iċ-ċifri għet jerġaw jizdiedu u ma naħsibx li din situazzjoni se tinbidel fil-futur. Jina naħseb li rridu nassiguraw li l-persuni li ġejjin mill-Bosnia, mis-Serbja jistaw jintbatu għal pajjiżi terzi permezz tal-għajnuna tal-Frontex. Grazzi. Presidente Komissario Avramopoulos, soy un socialista español. Sur President Komissarju, membri onorevoli, jiena eh, favur l-Europa, jina soċjalista u jiena nara fil-importanza ta' dil kwistjoni u waħda mill-kwistjoni bażiċi f'dil kwistjoni hija frontier estern siguri. U li jkollna aġenzija tal- Gwardja Ewropea tal-Frontier tal-Kosta baxar telef persuna u nefqa kbira aħna restaqna fil-fat emendi eh, għal biex nżidu l-operazzjoni u koll għal l-estensjoni mal-pajizi eh, terzi biex jiġu rispettati kol drittijiet fundamentali ta' dawn il-person li jintbatu lura. Iżda din hija eh, ħasra minħabba l-izbilanċ li għaw f'termini ta' drittijiet umanitarji. Illa li xkien hemm nuqqas ta' solidarjetà eh, fil-frontieri eh, ta' tramuntana ta' Spanja b'mod ġenerali tal-Mediterran Il-riforma ta' Dublin u koll eh, l-semmit fil-Konsil iżda din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa fil-Parlament l-ġdid. Grazzi. Kire Prodre, jgħal mia fora thello na metaferu. Grazzi għal darboħra jiena nixtieq nixtieq niprotesta għal dawk illi jgħixu fil-ġew għal flussi gbar ħafna ta' migranti illegali illi jaslu fil-Greċa. Dan l-aħħar kien hemm dikjarazzjoni ta' protesta f'Samos għaliex l-abitanti ma mhux qed jaċċettaw iktar migranti illegali hemm wisq ir-rwol ta' Frontex hemm bżonn intejbuh biex inkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol serja u effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam sikurezza tal-frontieri mhux biss tal-baħar għaliex aħna għandna ħafna arrivi anki minn mill-art. Uh, però hemm bżonn li x-xogħol ta' Frontex jittejjeb fuq il-livelli kollha, anki fuq l-epiro eh, li għandu jkun hemm Frontex fuq il-frontiera, eh, ġifieri bejn l-Greċja u l-Albanija. Anki hemmhekk hemm kriminali u jisfruttaw din is-sitwazzjoni.